Sa għanna dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Komissjoni Rappresentanti tal-Unjoni għal affarijiet Barranin u Politika ta' Sigurtà dwar il-klawsola ta' difiża reċiproka taħt artiklu 42 paragrafu 7 is-Sinjura Mogherini mill-ġdid. Grazzi ħafna, President. Dawn mir sminijiet eh, normali għall-Ewropa. Żgur mhux forsi na sfidi bla preċedenti ċittadini tagħna jitolbu eh, l-Unjoni Ewropea bħal 28 stat membru hija pluralista wis, hija kbira wis biex tuħ deċiżjoni dawn l-żminijiet diffiċli. U tweġiba tagħna qudiem dawn l-attentati orribli ta' Pariġi eh, forsi sorprendew ħafna osservaturi xi ħut minnhom kienu ħasbu minn qabel illi meta eh, l-Ewropa tkun milquta mid-dlam eh, forsi ta' tinqasam minħabba destin tagħha, imma jiena parteċipajt fil-konsilli kollha, summits kollha u wara li ġara f'Novembru għalhekk permettu li ngħidilkom it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea kienet dik ta' Unjoni ta' għaqda mill-ewwel minuti u kif tafu wara l-attakki turistiċi ta' Pariġi Franza uh, talbet l-appoġġ ta' stati membri Għalmen fl-artiklu 42.7 tal-Trattat Unjoni Ewropea u meta ntaqgħu il-17 ta' novembru il-Ministra ta' Difiża batu messaġġ b'saħħtu ħafna ta' għaqda ta' solidarjetà ma' Franza. Article l-in mill-messaġġ politiku artiklu seba' ta' trattati joffri obbligazzjonijiet konkreti l-Istati membri. Tassew l-Istati membri għandhom obbligu ġiri għandhom bl-Inglis xell jgħatu għajnuna assistenza l-istat membru li jtiġi attakkat bil-mezzi kollha fis-seta tagħhom. Skont din il-formulazzjoni naraw li dana qed jirreferi għal mezzi militari iżda bla dubju ta' xejn 42.7 ikopri wkoll assistenza permessa ta' strumenti u mezzi ta' appoġġ ta' natura mhux militaristika. L-artiklu jesprimi livell oli ta' impenn sta għal kull stat membru li determina n-natura eżatta tal-għajnuna u assistenza illi huma jagħtu iżda il-qafas huwa wieħed Ewropew. L-element ewlieni huwa laqda fid-diversità. Franza talbet għall appoġġ tal-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea wieġbet b'mod maqut. Ministru Franċiż tad-Difiża bat żewġ talbiet lill-Ministri l-ewwel appoġġ għall operazzjonijiet illi Franza se twettaq kontra Daesh fis-Sirja u l-Iraq, u mbagħad biex ikunem u kol għajnuna għal xinu għasta rizorsi li se ikunem fazzjoniet militari li pala mobilizzat pala riżultat ta' mobilizzazzjoni tal-ġida kontra Daesh. U allura kien hemm ukoll approċċi bilaterali tal-bit speċifiċi wara il-Kunsill Ewropew fil-format ta' difiża l-involviment kostanti tal-strutturi tal-ġestjoni tal-kriżi u jiena niġi aġġornata dwar dan. M'hemmx proċeduri speċifiċi kif tafu għall-implementazzjoni ta' artiklu 42.7 u kif tafu l-artiklu għat maġi invokat qabel fil-istorja Ewropea tagħna. L-implementazzjoni bekk tista' tiġi adattata għal ċirkostanzi speċifiċi u għal fil-waqt li dan l-artiklu jispeċifikax ir-wol tal-istrutturi Ewropej xorta waħda l-istrutturi u mekkaniżmi jistgħu jeżistu biex jiġġieldu il-teddidi tal-Istati membri u kif semmejt anki jekk dana mhux indikat speċifikament fil-formulazzjoni tal-artiklu ta' trattat, aħna fil-Kunsill fuq talba ta' Franza bilna dwar l-involviment tal-Unjoni Ewropea pala strutturi fil-proċess kollu tal-implementazzjoni tad-dispożizzjonijiet fil-laqa tal-Kunsil jiena tajt l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea sam il-bidu inkluż il-koordinazzjoni ta' kwalinkwa talba li jista' jkollu impatt fuq il-missjonijiet Ewropej u operazzjonijiet tad-difiża. U allura Franza tat informazzjoni dwar l-implementazzjoni bħala proċess kemm fil-kumitati ta' sigurta kif ukoll dawk militari u sissa l-impenn Franċiż fil-ġida kontra Daesh ma wasalx għal konsekwenzi għal missjonijiet operazzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea fejn Franza hija attiva. Il-flessibilità ta' 42.7 ukoll jippermetti kwalunkwe pajjiż li jinvoka l-artiklu li juża ukoll arranġamenti oħra internazzjonali ta' sigurtà. L-artiklu nnifsu jirreferi espliċitament għal fatt illi unikwota impenji u kooperazzjoni f'dan il-qasam ikunu konsistenti b'impenji taħt il-NATO għal dawk it-trattati li jum, għal dawk il-Stati membri huma membri il-mekanizmi biex is-solidarjetà issir azzjoni konkreta hija xi ħaġa b'saħħitha u jiena naħseb li l-lum il-kol kemm aħna nintebħu illi m'hemmx eh, xi nazzjon waħdu li jista' jieqaf għat-teddidiet ta' qudiemna bekk hija laqda tagħna anke f'dan il-qasam illi hija s-saħħa tagħna. Id-diversità tal-assi tagħna ta' defisiva, il-karatteristiċi speċifiċi tal-politiki tagħna barranin mhumiex ta' sens ta' ġuf, ma jagħtux sens ta' izda iżda jta' jagħtu aktar tifsila l-aqda tagħna. L-ebda seta' fid-dinja tista' tuża varjetà da' stand kbira ta' mekkaniżmi ta' difiża. U laqda fid-diversità, dik hija s-saħħa tagħna. Nistgħu nużawha din il-ħaġa mingħajr ma nibżgħu li nużaw id-dispożizzjonijiet kollha ta' trattat kif u meta ikun hemm xi interessi kollettivi li jeħtiġu hekk. Xi kultant nilmentaw dwar dak li jifridna, eh, jiena nixtieq ngħid illi huwa il-każ ukoll li għandna nkunu gburin blaqda tagħna u s-saħħa tagħna meta dawn insibuhom. Grazzi. Fin Dank, Frau Kommissarin Mogherini. Grazzi ħafna, Kommissarju Mogherini. Issa nibdew id-dibattitu. L-Onorevoli Galler għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Franza kienet l-ewwel pajjiż li applikat artiklu 42 wara l-attakki atroċi ta' Pariġi. Iżda aħna narfu illi dan l-artiklu qabel xejn hija kwistjoni politika u allura is-sitwazzjoni għal pajjiż tfisser illi kunem l-ewel użu ta' tali dispozizjoni. Eh, ovvjament din ma kienx ħaġa faċli għaliex Franza n-nefisa kella tiddefinixxi eżattament x'kienu bżonnijiet tagħha u mbagħad iddur lejn l-istati membri biex titlob l-assistenza. Niftakar li fl-2012 aħna konna komissarju tlabna l-predeċessur tijak biex eh, jiproponu linji gwida u prinċipji biex inkopru il każ ta' dan l-artiklu f'kas li tiġi implementat u rridna nkunu nafu ir-responsabiltajt fejn ikunu jinsabu. U ma kenniex tweġiba għal dan sissa però u allura għandna situazzjoni fejn il-linja bejn is-sigurtà esterna u interna hija waħda li mhix ċara u allura meta niġu għal sigurtà interna domestika u għacċar illi l autorità tal-polizija tal-infurzar tal-liġi l-autoritajiet fil-frontieri, l-intelligence bħala servizzi, dawn għandhom joffru lil xulxin skambju ta' informazzjoni aktar milli li jistennew għall awtorizzazzjonijiet esterni U ċertament, eh, l-istati membri jridu jaħdmu fil-qrib fl-imkien f'dawn l-oqsma, jridu jagħtu ampen bisħieħ biex bekk jaċċertaw illi permezz ta' twetti ta' kooperazzjoni strutturata ikonna aktar azzjonijiet azzjonijiet koordinati. Grazzi l sur Galler. Nsejt insemmi, jgħid il-President, illi f'dan id-dibattitu se nippermettu il-blue cards kif għamilna fid-dibattitu ta' qabel. L-Onorevoli Pashku. Jiena jiddispjaċini il rapport li ħejjejt fl-2012 kien erba' snin kmini, ġej erba' snin kmini wara li smajt dak li jinti semmejt. Min issa noqgħod nirrepeti dak li tlabna f'dak ir-rapport u ma kenniex tweġiba u hawn persuni preżenti Van Orden Ġofri li jafu l-istorja ta' dan ir-rapport Sfortunatament l-istedina kifet ġiet ignorata u wara meta Franza invokat minn flok li tindirizza mod speċifiku il-terrorizmu invoka 42-7 minn flok, irridna nimprovizzaw biex ikonna preċedent għal situazzjonijiet oħra bħal daw fil ġejjini Bħala ex-Ministru tad difiża nista' ngħid li jivem il-valur li wieħed jidħol eh, foqsma ġodda, pero dak li nagħmlu llum se jtassew jajna fil ġejjini situazzjoni hija wkoll eżempju l-Unjoni Ewropea hija f'periklu li tmur lejn dinja maqtuha maqtuwa mir-realtajiet għaliex aħna ma assumejniex illi 42 seba għat ma jiġi invokata, allura ma kenniex odot ta' diplomazija li stajna nużaw u mbagħad għandna namlu ġestjoni tal-kriżi u dan jfisser illi għandna aktar spejjeż involuti meta naraw xinu ma l-konflitti li għandna fil-konfini tagħna u hawnhekk fejn għandna dominju tal-politika tas-saħħa ma nistawx niddependu fuq is-superjarità li ma nużawx il-forzi militaristiċi biex nidefendu lil nanfusna infusna. Ċertament, aħna ma nix soluzzjonijiet għal problemi interni tagħna u ma nistgħux niddependu biss fuq setat eh, dajfa u allura l-Unjoni Ewropea qed tkompli tinjora r-realtajiet ta' madwara u allura nibża illi se tgħaddi mill-istess eh, destin ta' League of Nations il-Lega ta' Nazzjonijiet fl-aħħar ta' tletinijiet u din hija xi ħaġa li tassew nixtiequ nevitaw. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Pasku, issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Van Orden. Irridu niffokaw fuq il-ġlida ta' teddida terroristika reali u nejnu l franza u alijati oħra li dan l-aħħar ġew taħt attak terroristiċi u mhux navvanzaw ambizzjonijiet eh, tad-difiża minn federalisti f'din il-Kamra. Il-grupp ICR e bekk huwa kontra risoluzzjoni konġunta li titlob għal kollaborazzjoni strutturata fid-difiża l-istabbiliment ta' kwartieri ġenerali biex ikonna pjanijiet ta' difiża u moviment lejn Unjoni ta' Difiża autonoma, jiġifieri separata minn NATO. Dan huwa periklu u r-realisti jifmu din il-ħaġa aħna inna inwissu dwar il-perikli li l-Unjoni Ewropea titħol fil-qasam tad difiża li jista' jkun askapitu tas sovranità tagħna u ta' NATO. L-Alleanza li hija tassew importanti għal dewwa tagħna u trid ukoll tagħti fiduċja lill alleati tagħna. U anki meta kena klawzola ta' defiza eh, reċiproka kena l-artiklu 5 dwar NATO iżda mekwa kienx bażi solida u għallura l-Unjoni Ewropea m'għandix kapacità illi kollha difiża kollettiva e, xorta waħda għandna 22 stat membru li ma membri tan-NATO u għandna koll oħrajn illi b'xi mod jew ieħor partiċipaw f'attivitajiet NATO m'hemmx skuża għall-inklużjoni ta' 42-7 fit-Trattat ta' l-Unjoni u lanqas l-invokazzjoni sakemm lan huwa li tkun provokattiv jew trid tixtieq deliberatament tara li NATO tiġi injorata. Grazzi l honorable Van Orden. Issa l honorable Pajt għal żewġ minuti. L-attuazzjoni ta' din il-klawzola ta' difiża reċiproka minn Franza tina obbligu u opportunità li nindefixxu l-anijiet u raġunijiet tagħha. Din il-klawzola ta' tina opportunità biex ikonna bażi għal unjoni ta' difiża b'saħħitha biex aħna nindirizzaw sfidi u teddidiet. Sa issa din ġiet interpretata bħala obbligu bilaterali għall-istati biex jgħinu fejn hemm bżonn. Madanakollu rridu naċċertaw illi pjantazzjoni korretta titwetta biex kulħadd jifhem l-obbligi tiegħu. Meta stat jinvoka dan l-artiklu stat li kol zon lajnuna jrid ikollu għajnuna minnu fih mill-istati membri kollha u allura iż-żmien huwa essenzjali f'każijiet bħal dawn. Irridu nżommu f'moħħna wkoll illi din mhix sostituzzjoni għall artiklu 5 NATO illi għandu l-kompitu ta' tweġiba koordinata għal teddida ta' stat membru partikolari il-paradigma l-ġdida li għedin naraw fejn qed ikun aktar attakki terroristiċi ġalna u koll indirizzaw ħafna oqsma li sa issa injorajna jew ma tajniex kasom u allura sistema Schengen u kol qed tara qed ukoll tbati minħabba l-istat qed jalqu il frontieri biex bekk inkisru il-prinċipju ta' moviment ħieles li l-Unjoni hija bbażata fuqha. Is-sigurtà interna tal-Unjoni trid tiġi msaħħa, informazzjoni tal-intelligence trid tiġi mqasma wkoll biex niġġieldu attakki terroristiċi. Għal-network tal-intelligence biex jaħdem kif suppost u biex jopera kif suppost iridu noħol noħolqu Aġenzija ta' Intelligence Ewropea u minn tal-inqas naraw li Europol ikollhom aktar kompetenzi biex ikunu jistaw jimplementaw networks trasversali ta' intelligence fi stati membri oqsa adattati biex nikkontrollaw l-armi u munizzjonijiet fis swieq Ewropej u kol hija xaġa bżonn juża għaliex dan huwa importanti wkoll għall-esportazzjonijiet. Grazzi. Fin tanke kollega. Grazzi ħafna lil kollega Fajt. Issa l-minuta u nofs il-sur kusħob purmi. Grazzi ħafna, President. Mela, aħna nirfutaw illi konna din il-klawsla ta' difiża reċiproka għax mbattit lob risposta u għalhekk tikkonverti l-Unjoni Ewropea f'alleanza militari. U għalhekk aħna kontra tassow interpretazzjoni ta' Franza għal volja Eh, nistaw najdu illi tentativ terroristiku mhuwiex eh, talba l-gwerra, ċifir skont il-liġi internazzjonali, tmur kontra il-loġika eh, tal-gwerra kontra il-terrur, fejn hemm responsabilità tal-pulizija, tal-xogħol tal-intelligence, finanzjament, poċ internazzjonali u dejjem fi stat ta' dritt ma nistawx nitilfu l-libertajiet tagħna, ma nistawx nedekaw eh, ruħna biex noqogħdu eh, noqtlu dak li jkun. Qegħdin naraw li kien hemm il-gwerra falta falliment, kisret gvernijiet eh, sekulari miet ta' eluf ta' rifuġati u ħalqet il-mostru ta' Daesh u għalek dan huwa kollu issu labirint għax hemm ftehim bilaterali intergvernattiva mhux se jkun eh, jista' ukun ta' utilità. U għalek aħna nixtiequ li konna paċenza jkun hemm l-istat ta' dritt, jkun hemm rispett il-Konvenzjoni tal-Karta tal-Xnus Maquda għal nqas ta' intervenzjoni. Aħna nixtiequ dak li jkun wieħed simmetriku. Aħna nixtiequ wkoll l-embargo fuq l-armamenti tan-nar. Grazzi. Grazzi ħafna lill-kollega Kuso Permi. Issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Valero. Grazzi ħafna, President. L-ewwel net. Nixtieq. nirriflettu fuq il-vitmi u familji tagħhom li ġew mill-quta minn dawn l-attakki f'Pariġi u madwar id-dinja kollha nabżon niġġieldu kontra riżmu għandna bżonn ikollna politika ta' prevenzjoni, konna l-istrumenti tajbin għal prevenzjoni hu fuq riżoluzzjoni llum li għandha partijiet tajbin u negattivi. Hija risposta għad deċiżjoni tal-President Hollande illi jinvoka din klawsola ta' difiża reċiproka u għal dan kien att ta' eh, gwerra u issa ddikjara gwerra pal mamel George W. Bush wara l-attakki tal-11 ta' settembru imma il-gwerra kompliet u ħalqet iktar terrorizmu u oppożizzjoni fl-aħħar mill-aħħar. U f'Pariġi Iċ-ċittadini Ewropej kienu vittmi ta' dawn l-attakki kien reat, però mhux attakk minn stat ieħor dajx mhuwiex stat. U għalhekk il eh, għanna bżon nisaw l-pulizija għax ikun qed noħolqu preċedent li kieku aħna eh, namlu l-affarijiet b'mod militari minn flok b'mod bil-pulizija għanna bżon nużaw l-artiklu tnejn dan huwa ofol, dan huwa attak terroristiku għalhekk aħna nkunu kontenti niddiskutu kif l-Unjoni Ewropea suppost tiżviluppa politika ta' difiża imma ma rridux nikkonfondu eh, li da kollu mħabba li jkun hemm teddida li tkun waħda domestika. Eh, Nis dak qed jitolbu u għalhekk aħna deċidejna illi ma nappoġġawx risoluzzjoni konġunta imma nżommu ma dak li ktibna aħna stess illi tirrifletti iktar il-valuri tagħna bħala partit tal-ħodor. Grazzi ħafna il sinjura Valero, issa issur sur għal-minuta. Grazzi ħafna President. Fir-Renju Unit aħna jajdunna dejjem illi musse jkollna armata Ewropea. Imma wara l-attakki fuq Pariġi naħomna kull dubju fejn qegħdin idriġu ruħu anke Tony Blair qed jitlob li kun hemm tmiem ta' sovranità nazzjonali u qed jagħti kontroll truppi li hu bat l gwerra iktar minn Prim Ministru Wieħor u meta Tony Blair jgħid xi ħaġa speċjalment fuq il-militar l-aħjar pariru għal nagħmlu l-oppost. Jiena aħat meta kont soldat jiena wet li nservi ir-reġina u ma naħsibx li kunem xaħat li għamelek għal sur Junka deġa għanna il-bazi b'klawsla ta' difiża imma se jiġri li kiku jkonna konflitt ieħor fejn Europa tiġi maqsuma Per eżempju, l-appoġġ ta' Jeremy Corbyn forsi deċidi li attakka il-Falklands. X'tagħmel Franza eh, se tmexxi uh, eh, defisa tal-Gżejjer mar-Renju Unit u għalhekk il-Gvern għandu bżonn jipproteġi il-pajjiż tiegħu u għalhekk bil-appoġġ ta' Trattat ta' Lisbona l-MEPs uh, eh, jgħatalu il-President il-mikrofonu u issa jgħaddi l-kelma l-Onorevoli Obamaja. Grazzi ħafna, President bħala Awstrija kiena gburi ta' neutralità armata tagħna tal-istatut li għana aħna bħala stat membru. Jidiri li illi n-nisa jipprovaw jimminaw din il-neutralità prezzjuża tagħna. L-idea hija illi l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jisiru de facto membri tan-NATO. Miex ħaġa li tissorprendina illi l-Awstrija illum edha fej edha fl-Unjoni Ewropea u iżamma ta' karatteristiċi nazzjonali tagħna hija aspett li aħna nkunu wkoll Ewropej sa fejn qed nara jien u dan id-doveri ta' għajnuna reċiproka ma jridux joħolqu partnerjat mill-bibta' ta' wara. Grazzi ħafna. Grazzi Onorevoli Obamaja, issa nagħti l-kelma lis-sur Onorevoli Papadakis. Il-Partit Komunista ta' Greċa jikondanna risoluzzjoni konġunta u il-twaqif ta' sede permanenti bazi tal-artiklu 42 tal-Unjoni Ewropea u twaqif ta' sede bħal din u l-attivazzjoni ta' din il-klawzula ta' difiża reċiproka iżidu l-eskalazzjoni ta' intervenzjonijiet imperjalistiċi fis-Sirja bil mit ta' ħafna nies u militarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-ħolqien ta' Armata Ewropea u dan ma' NATO eh, nies qegħdin imutu u naraw jekk il-pipeline tal-Qatar mhux il-Qatar jew le kif iridu l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u l-pipeline ukoll se tgħaddi mill-Afganistan u mill- u mill-Irak u dejjem fl-ispirtu tal-solidarità bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ma jikkonfunzjonix u dawn huma kollha pjani imperjalisti li għandhom l-appoġġ attiv tal-gvernijiet u l-poplu Grek għandu bżonn imur kontra l-gwerer imperjalisti ma jkunx involviment tal greċja f'dawn il-gwerer. Id-dinja Eh, n-nies għandhom id-dinja u għalhekk għandhom bżonn jużufruwixxu minna, mux jisfuttawa. Grazzi ħafna Sur Brock. Żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Aziz eh, kollegi. Din kien dan kien qatt ta' solidarjetà biex nwieġbu eh, talba Franċiża għall-artiklu 72.7 bażi legali dan kien l-artiklu ġust skonti l-artiklu 5 tan-NATO kienet se tkun konfrontazzjoni mad dinja Islamika li kieku għażina dak l-artiklu. L-artiklu dejn nifisser li konna tirur fil-Unjoni Ewropea stess. Mżon li nifmu illi din hija kwistjoni li tfisser kooperazzjoni fost Stati membri miex operazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dak li għanna bżon namlu huwa illi naraw jekk nistaw niprovdu servizzi għajnuna kooperazzjoni pajis jagħmel ħaġa, l-Ġermana tibat l-osservaturi u l-ajruplani, eċetera, għalhekk hemm bżonn li jkollna strategija konġunta għal jista' jkun li jkollna sede ċentrali tista' tikkoordina l-attivitajiet biex hekk nkunu nistgħu naġlu, nkunu effiċenti u innaqsu ir-riskju għas-soldati tagħna. U nipprovaw nittrattaw il-gwerra għaddejja fil-vant li ta' periklu għalina l-kol. Umbad ir rabtit li hemm ma' terrorizmu internazzjonali dimensjoni ġdida l-aħħar imma qegħdin naraw ukoll il-gwerra ukoll għaddejja fuq il-frontieri tagħna. U għalhekk ma stajniex eh, naqbdu triq tradizzjonali tan-NATO kif kontat ngħid struttura permanenti, kooperazzjoni. Ma nafx jekk se jkunux forsi stat membri qed jagħmlu dawn l-affarijiet ma almenu servizzi iva. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Gomes. il klausla ta' difiża mitluba wara l-attatti ta' Pariġi hija sfida xissa issa mitlubin illi mill-klim morru għall-atti fil-sem tal-politika ta' difiża tagħna għalhekk għandna bżonn nikkooperaw kontra Daesh huwa biżejt li morru fil-Kurdistan biex nifmu kif l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea totalment fallow bi meta per eżempju eh, jiddefendu l-peshmerga. Illum hemm bżonn li jkun hemm orjentazzjoni strateġika u skont din strateġija l-Stati membri kollhom miżuri konkreti biex jimplementaw din il-klawsola ta' difiża reċiproka biex jiddefendu ċittadini u l-interessi strateġiċi f'dinja illi hemm bżonn tkun id-dinja ta' stat ta' dritt. Imma jekk il-gvernijiet ma jelbux in-nozzjonijiet li huma dawk ta' sovranità maħna sa nagħmlu xejn għandna bżonn navanzaw f'din id-difiża f'din il-politika ta' difiża u sigurtà u element kruċali fil-ġidda kontra terrorizmu fl-Ewropa kif ukoll madwar id-dinja. Grazzi ħafna. Yes, in... Jura Fotiga. Grazzi ħafna, President. Kienem ħafna ħafna avokati kienu sorprizi illi Franza wara uh, l-attakki enfakat l-artiklu 42.7 minn flok l-artiklu 222. Din kienet uh, kemm xejn sorpriza. Franza rridet negozjati mal-istati membri il-Kunsil kien maqut biex jappoġġa Franza. Dan il-kontest, minn dan id-debattitu diċa nistgħu naraw u nifmu li hemm problema wara din is-sitwazzjoni illi titlob deċiżjoni maquda tal-Kunsill. Grazzi ħafna ta' dan il-kontribut konċis ħafna. Issa naddi il-kelma l-onorevoli Votman. Grazzi ħafna l-ewwel darba li ġiet invokata din il-klawsola 42.7 hija waħda unika illi eh, kien hemm fil-fatt eh, tweġiba unanima mill-28 stat membru nixtieq infakkarkom li l-Unjoni Ewropea forsi i missa użat dan l-artiklu 42.7 biex hekk forsi kien ikonna reazzjoni tas-sew Ewropea. Jiġifieri forsi qegħdin taħsbu illi boħra tippermettu l-Komissjoni Ewropea tieħu dan il-pass, is-Sinjura Mogherini. Naħseb dan huwa katalista. Wara dawn il-ċrajiet forsi se jkollna nimxu qudiem biex tassow ikonna forza tal-Unjoni Ewropea. In se tagħmel biex tuża dan il-mument importanti biex tassew ikonna difiża Ewropea. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma lis-Sinjura Sakorafa. Grazzi ħafna ziz kollegi. L-ewwel darba li kien din l avokazzjoni tal-klawżola ta' difiża reċiproka intqal il l-valuri tal-Unjoni Ewropea u s-sigurtà eh, tal ċittadini tagħna kienu qegħdin attakkati għandna bżonn ta' solidarjetà. Biex hekk ikonna solidarjetà permanenti u ġeneruża għax il-valuri fondamentali m'għandhomx ehm, ċittadinanza ma ta' kulħadd kif qal Jean Paul Sartre dan huwa l-periklu kif aħna niddefendu drittijiet tal-bniedem nimminaw il-valuri għandna bżonn din lajnuna. Min bombardja dawn il-pajjiżi u hemm tant rifuġati qed jerqu fil-Mediterran. Hemm xi ħadd li jemmen illi l-obbligu militari ta' assistenza militari se twaqqaf is-sitwazzjoni għandna bżonn ta' bidla fil-politika tagħna żis kollegi u Sinjora Mogherini bidla li teskludi politiki ta' intervenzjonijiet u blockades u tuża miżuri mhux militari biex tnaqqas il-faqar ekonomit eh, hemm ekonomiku soċjali u kooperazzjoni simmetrika. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Issa eh, Signora Rivasi, minuta. Grazzi ħafna, President. Jina wara l-emozzjonijiet tal-attakki u l-klim sbieħ, rajt ir-realtà tan-nuqqas ta' ħiliet tagħna biex niġildu konta terrorizmu. U l din il-klawzula ta' difiża reċiproka, speċjalment jekk nużaw dan l-artiklu 24.7 tal-Unjoni Ewropea, hija użata wkoll mingħajr preċedent mod eċezzjonali u tista' tipprikula dan din politika ta' difiża u um, ta' kooperazzjoni u ta' sigurtà komuni ta' bejnietna u għalhekk l-usu ta' din il-klawsola tfisser illi ġew f'pajjiżna biex attakawna għalhekk għandna bżonn ikonna soluzzjonijiet fl-Ewropa biex niġġieldu eh, kontra l-iskużjoni soċjali u l-koesistenza. Għalhekk dan id-dibattitu il-lejla fil-Parlament mhux qed jirrispondi għall-ambizzjoni u speċjalment mħabba dan l-artiklu u lanqas dak li qalet is-Sinjura Mogherini għax din il-klawsula hija simplu eh, ta' kif qed immorru lura fil-Kostituzzjoni Ewropea u tajt biss li hemm il-bilaterali huwa importanti u għalhekk hemm urġenza u jiena bħala Franċiża illi ħdimt għal kostruzzjoni tal-politika tad difiża Eh, komuni ta' sigurta kif dan l-artiklu mur kontra l-politika stess tagħna. Grazzi ħafna. Issa il-Signora Aljo Marie. Kjoġbak għandek l-kelma grazie ħafna Sur President jina nixtieq. Fisem il-poplu Franċiż nirringrazzja l-ewwel net. Il-pajjiżi kollha illi taw l-appoġġ tagħhom għal din il-klawżola. Nixtieq nirringrazzja ovvjament għal dak il xuħut għamlu b'mod konkret, ma b'mod ġenerali ngrazzjahom għal messaġġ ta' solidarjetà. L-istess waqt is-Sinjura Mogherini huwa minnu illi il-mistoqsijiet fuq l-implementazzjoni ta' din il-klawsola waslunna eh, wasluna biex nsaqsu x'nistgħu nagħmlu biex nifendu ruħna għax nirrepeti il-pajjiżi kollha eżis kollegi, il-pajjiżi kollha jistgħu jiġu attakat mit terrorizmu xuħud diġà, forsi xuħud sfortunatament se jkunu fil-futur u għalhekk. Mhux in-NATO se tirrispondi għal din it-teddida jiena bħala Ministra defiza jiena ħdimt ħafna barra u ġewwa in-NATO mhijiex struttura tista' t tgħinna. Għandna bżonn li niddefendu ċittadini tagħna. Dan huwa l-ewwel dmir ta' stat u stat waħdu illum ma jistax jamelek. Jikunu li ma jkunu l-azzjonijiet kollha huma internazzjonali maħniex qed nċaħdu nirrinunċaw għas sovranità mija kwistjoni prattika. Allura Signora Mogherini aħna għandna bżonn illi navanzaw politika ta' difiża tal-Ewropa. Inti għad u int konvint ta' dan u għalhekk għandna bżonn navanzaw u tajdinna li muma l-skadenzi ta' implementazzjoni l-ewwel net ta' sede ċentrali l-ewwel net għandna bżonn nipprevedu nanticipaw u nkun nistgħu nirreaġixxu mal-ewwel. Illum ma nistgħux jekk ma jkollniex eh, din is-sede dan il-headquarters ċentrali. Issa veru hemm ħafna qaqda fid-diversità jew diversità fl-aqda. Dan ifisser mod partikolari il għanna bżon niżviluppaw il-kooperazzjoni strutturali permanenti. Nistaw namlu hekk din hija xi ħaġa li hija konkreta u pragmatika. Sinjura eh, Viċi Presidenti, nistenna il-risposti tiegħek. Grazzi ħafna. Issa ġil nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, esis kollegi. Wara l-attakki terroristiċi ta' 13 ta' novembru tal-2015 il-President Franċiż François Hollande invoka l-artiklu 42.7 tal-Trattat ta' Lisbona matul id-diskors tiegħu qudiem il-Parlament Franċiż u fil-Kongress ukoll. U qudiem il-barbarja, qudiem reati bħal dawn eh, il-rida, l-mod f'toritorju tagħna, solidarjetà Ewropea kienet l-unika tweġiba possibbli. Illum din is-solidarjetà qed tiġi ehm, eh, medda minħabba din il-klausula tal-Unjoni Ewropea, iva Franza għandha bżonn ta' għajnuna reċiproka tal-Ewropa, għax ta' spiss hija waħedha biex tiġielet. Kontra dawk li attakkawna, ħafna stati membri eh, għaġlu u rispondu pozitivament tal-vokazzjoni ta' din il-klausula u jina nilqa dawn id-deċiżjonijiet. Imma, għandkom bżonn tikkomunikaw strategija ġdida ta' sigurtà u ta' difiża minissa sa' ġunju tal-2016 Sinjura Viċi President huwa importanti illi din vokazzjoni minn Franza tal klausla ta' difiza reċiproka għandha bżonn tieħu dimensjoni operazzjonali fil-fatt. L-ewwel derba illi stat membru qed juża din il-klawżola u għalhekk ħen nipprovaw naraw kif nistaw eh, nerġaw natu spinta l-politika ta' difiża u sigurtà kif qalu kol ċerti kollegi hawnhekk. Ma nistawx nqoldu bidejna fuq zaqna, nalqu għajnejna, għanna bżon ta' politika li kulħadd jista' jkontribwixxi fiha u dan fil-viċinat immedjat kol tal-Unjoni Ewropea, bant nofsani, U għalhekk il-konklużjoni hija waħda sempliċi s-sigurtà komuni tagħna hija waħda reġjonali ma tistax tiġi frammentata. U għoddim din is-sitwazzjoni Ewropa bista difiża tkun tista' tirrispondi għal din l-isfida l-Ewropa ma tistax issejsa ruħa biss fuq pajjiż bħal Franza u Franza ma tistax ovvjament tkun waħedha biex tieħu responsabilità s-sigurtà tal-Ewropa hemm bżonn ma nibżawx biex li ngħidu għal dawk li xtu inqas mill-Ewropa li huma żbaljati għal kollox, anzi bil-kontra u għalhekk konna iktar Ewropa li aħna nkunu nistaw illi niġġieldu it-terrorizmu f'din il-gwerra li għandna u Din hija realtà. Dan din hija dinja politika tagħna. Il se tagħti lill-Ewropa l-prestiġu li telfet f'dawn is-snin ta' kriżi Grazzi ħafna l-kollega, Viċi President, għall-attenzjoni tijak, dan huwa dibattitu importanti ħafna u illum fil-dibattitu tagħna fil-Parlament Ewropew rabta miegħek kif ukoll mal-Kunsill Ewropew ek natu il bit illi mhux biss il-Franċiżi jistennew imma 500 miljun Ewropej. Grazzi, l-attenzjoni tagħkom. Eh, Marxi beaucoup. Eh, Mr. Deputy. Eh, Grazie ħafna. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist ganz... Grazie, Präsident, signori. Uħaċar li Franza kien ħaqqala solidarieta u l-appoċ tagħna l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea minħabba l-attakki terroristiċi u it tedida jgħad u kol t-tita li t-applika għal kulħat. Demokratiċi soċjali u demokratiċi kristjani jridu xittib ta' sigurta' jisu xi idea ta' armata Ewropea, però dan mhux li għandna bżonn meta niġu għal attakki terroristiċi. Għandna bżonn ta' difi sistema ta' difiża ta' sigurtà flimkien man NATO u flimkien man NATO aħna rridu nkunu f'pożizzjoni li niġġieldu it tedid kollha li għandna. L-Istati membri u koll taw mod liberu l-appoċ tagħhom lil Franza dan huwa fil-fatt dak li hu meħtieġ u dan seħħ. Is-Sur Urban Crespa. Grazie ħafna, signori. L-attentati ta' Parigi rridu illi kunem klima ta' terrur fost popolazzjoni u jkunem ħitan ta' mibeda u li risposta għal din il-barbarja hija li nisospendu id-drittijiet morru lura fuq il-libertajiet u nibqaw id-dar, nqaflu id-dar, eh, ovvjament eh, il-problema hija li l-Unjoni Ewropea tevita li kunem anse tamel bħama kienet jgħid Bush li kunem strateġija militari meta uret il-gwerra kontra terror u għalek dan kien id-disastru mbagħad ta' l-Irak bħala riżultat u erba snin wara nistaw najdu biss li bomba ġib ħafna iktar bombi u għalek aħna nirrifjutaw il-klausula 42.7 illi tagħmel mill-Unjoni Ewropea alleanza militari. U aħna niġildu l-fanatizmu, niġildu kontra l-barbarja, nġildu dawn il-fenomeni kollha permezz ta' iktar demokrazija biex hekk u ma nkunniex qegħdin parteċipaw f'dan il-suq fals ta' sigurtà. Grazzi. Eh, Muxu grazzi, signor deputato. Grazzi ħafna, onorevoli, issa il-Sur Francisco Jose Milanmon. Grazie eh, Grazzi ħafna President u grazzi ħafna Signora Mogherini għall spiegazzjoni tal-kommenti tiegħek fuq l-artiklu 42.7 u l-istazzjoni tal-Unjoni Ewropea mill-attakki terroristiċi li waslu għal din it-talba dan it-attakk kien attakk kontra l-Ewropej kollha u aħna kollha nabżon ikunu maqudin qudiem din it-tedida ġihadista. U għalhekk meta naraw li ovvjament il-messaġġ ta' solidarjetà li ħarġ mill-laqgħa tal-Ministri tad-Difiża u korporazzjoni fost l-Istati Membri u mal-imsieħba tagħna internazzjonali inkluża fid-dinja qarbija hija fondamentali. L-iktar ħaġa importanti fiġibra kontra Daesh u tem soluzzjoni għal konflitt fis-Sirja u għalhekk il-rotta militari miġdik u għalhekk nittama illi laqa li se jkun hemm fjannar tkun tista' Eh, ma jkollix iktar eh, tensjonijiet bejn l-Arabja Sawdita u l-Iran għax fil-ġdida taħna kontra terrorizmu għanna bżonn ukoll eh, naraw ukoll postijiet oħra fis-Sahel, eżempju fil-qarn tal-Afrika u fil-viċinat tagħna u għalek terrorizmu huwa f'spazju differenti u għalek għanna bżon illi naraw illi eh, kun hemm inqas riskju fuq livell raġjonali u aħna stess naraw il-politika tagħna tas-sigurtà nixtieq nagħlaq bl-aħħar kumment tiegħi dawn id-attnati eh, differenti u t-kabbir ta' tensjonijiet u l-konflitti u ma' raġun biex navanzaw kif intqalu kol biex nkunu nistaw ikonna iktar dimensjoni tal-politika tad difiża u sigurtà Ewropea u mekanizmi differenti kollha illi hemm fit-Trattat tal Lisbona. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa gospođo visoka Grazie, President. Wara dak li ġara f-Parigi fit-13 ta' Novembru, il-Ministru Franċiż eh, um, talab għal artiklu 42 ġabba ta' trattat l ewwel darba fl-Unjoni u talab li l-għajnuna kollha minħa tal-Istati Membri minħabba ta' li sa jista' jsir fuq eh, Franza. Ħafna interpretaw ma it trattat tal-Lisbona bħala simili għall-artiklu 5 tat trattat tan-Nord Atlantic Treaty l-istati membri għonek jgħidu eh, li eh, jgħinu li l-pajizi oħrajn f'kas ta' attak. Eh, L-imsiba ma jistawx jirrifjutaw li jgħatu għajnuna l-Franza. ħafna minnom fil-fat taw risposta pozittiva u fil-fat nistaw nejnu bħafna modi differenti, mux meċċessarjament mod militari. Pero kwistjonijiet oħrajn mal-butin ma' sigurta interna tal-Unjoni Ewropea li morru li l inmi mill-protezzjoni tal tal-istati. L'aħjar risposta hija li namlu dak kollu li nistgħu biex bekk il-politika eh, komuni ta' sigurtà eh, u ta' difiża ma tkunx il-link liktar dajfa. Eh, l-aħjar il-proposti li smajna fl-2014 kienu fejn smajna rid nektar sinerġija biex bekk dan kien jammentaw bejn 21-60 biljun euro. Din titratta ħafna ktar mistoqsijiet. Il-kwistjoni ewlenija dwar din il-politika fil fat il-punt satlu li għanna nibdew minnu. E Grazzi ħafna, it-terur huwa magħna għax ħadd ma jista' eh, Eh, rasnu milli nżommu mill-nies eh, jaqsmu l-frontieri u għalek hemm xi ħadd li hemm bżonn jiddefendi l-frontieri Ewropej għax il-paċ hija perikoluża u anzi hija qiegħda f'periklu u għalhekk dawn iż-zombies ta' Daesh huma teddida kontra l-Istati Ewropej. L-Istati Ewropej għandhom bżonn jiġġieldu m'għandhom bżonn mezzi kbar pajjiżi frontiera estern tal-Unjoni Ewropea imma pajjiżi huwa l-iktar fqir fl-Ewropa u għalhekk għandna bżonn ikollna il-mezzi li jirrispondu għal din l-ambizzjoni. Pajjiżi huwa teatru ta' operazzjonijiet ta' gwerra bejn it-Turkija u r-Russja u minn flok illi ikonna pajis bħal dan L-Unjoni Ewropea għandha bżonn it-tina il-mezzi biex niddefendu ruħna. Grazzi. Uh, Mr. President, Madam High Sir President, Sir Rappresentant li Vice President dibattitu tagħna illum huwa qed ifakkarna eh, eh, li sitt snin wara dħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona għad hemm ma hemm l-ebda arranġamenti ta' implementazzjoni għal klawżola klawżola ta' difiża reċiproka u l-invokazzjoni tagħha kienet simbolika u politika u mhux prattika kontrarju għall artiklu 5 ta' NATO mem lebda pjanta ta' kontingenza u lanqas strutturi fuq livell Ewropew għall-implementazzjoni eh, tal-klawzola l-attakki ġewwa Pariġi u l-iżviluppi fl-aħħar snin u brew li aħna fil-fatt għandna bżonn ta' Unjoni ta' Difiża Ewropea li tinkludi pajjiżi li jixtiequ jikkooperaw iktar mill-qrib fuq kwistjonijiet ta' difiża biex nimxu l-qudiem fuq il-bażi legali, bażi ta' kooperazzjoni strutturata. Għandna bżonn ukoll ta' kwartieri ġenerali tal-Militar Ċivili Ewropew biex bekk ikun hemm difiża kollettiva f'kooperazzjoni mill-qrib man-NATO u koll uh, eh, fil-fat uh, eh, iktar kooperazzjoni bejn il-NATO l-Unjoni Ewropea eh, tkun qed tagħti iktar difiża lill istati membri tagħna l soċjetajiet fil-futur. Ma nix namlu affarijiet ġodda hawnhekk iżda għandna nippreparaw ruħna għal kull tip ta' attak kemm mm, militari mod tradizzjonali kif ukoll kwistjonijiet sofistikati mhux militari u hawnhekk l-Unjoni Ewropea għandha fil-fatt ruol ewlieni xtaqdin. Grazzi. Nadu issa senjur Ġil. Grazie, eh, rappresentant Oli. Eh, din l-ewwel darba li din il-klawżola tiġi invokata kif se nittrattawha tista' toħloq preċedent. Irridu nittrattaw kwistjonijiet fuq meta twila ta' żvin li dependu niżviluppaw linji gwida li nkunu nistgħu nirrispondu mod malajr kemm jista' jkun fil-futur. Irridu nieħdu l-opportunità biex insaħħu d-difiża u l-sim ta' intelligenza u diffiċli tiġġustifika l-kontribwenti ta' taxxa li l-istati membri jonfqu ħafna iktar fuq id-difiża minn eh, poterju oħrajn kbar, imma il-militarment aħna effettivi għaliex ma naħdmux flimkien. Kif nistgħu niġġustifikaw il-fatt li terroristi ħarbulna għaliex ma naqsmux informazzjoni bejnietna kif nitrattaw il-kwistjoni tal-armi fuq il-black market mingħajr ma nitrattaw eh, kwistjonijiet li ma li għall-ekonomija tagħna kooperazzjoni tal-Unjoni Ewropea tagħti risposta dan ma jfissirx li neħu sovranità mill-gvernijiet nazzjonali u lanqas ma inwarbu in-NATO. in eh, nato punt ċar ħafna f'artiklu 42.7 huwa li nappoġġaw, natu appoġġ speċjalizzazzjoni tar-ruoli, tar riċerka konġunta, uh, integrazzjoni, ecc. Inħeġġeġ l-Kunsil biex jagħmel id-difiża priorità. Grazie Nandu issa Sur Plenkovic. Grazie ħafna, Sur Il-rappresentant Oli Sinjora Mogherini wara terrorist eh, l-attakki terroristiċi brutali ġewwa Pariġi, eh, Franza iddeċidiet li tinvoka il klawzola ta' difiża reċiproka fit-trattat u għal stant tinvoka wkoll il- mm, l-istati membri biex daw jimplementaw dawn il-dispozizjonijiet jena rajt din il-kwistjoni bħala mod ta' kif nenfasizza l-kontribut tal-istati membri u rajna u koll involviment kbir min-naħa tal-Istati Membri biex jgħinu lil Franza u wkoll biex neħu il-pis minn fuq Franza dwar operazzjonijiet oħrajn militari madwar id-dinja. Abbażi ta' din ir-riżoluzzjoni aħna nistgħu naraw illum kif nistgħu nsaħħu il-mekkaniżmu ta' kooperazzjoni kontinwa li tinkludi l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u wkoll fil-kuntest ta' sforzi usa li qed naħdmu fuqhom u dan huwa fil-qasam tal-istraġġija globali għall-Unjoni Ewropea għal eh, politika ta' sigurtà u difiża Ewropea. Għal daqsan trid nara kif se nimplementaw artiklu 42-7 u nieħdu konsiderazzjoni wkoll artiklu 222 u iċ-Charter tan Nazzjonijiet Uniti u kif aħna ser impoġġu dan fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea. Ukoll il-pjanta azzjoni fuq id-difiża u il-white paper fuq id-difiża hija waħda mill-prioritajiet li aħna ser ikollna f'dawn is-sitt xhur u matul il-Presidenza Olandiża. Grazzi ħafna. Nadu issa għall-Onorevoli Dala. Kollegi, risoluzzjoni edha titlob ġustament għal is-sigurtà s-garantiji għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u wkoll titlob biċċar għall-Unjoni post għall-Unjoni Ewropea fil-Kunsil ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti. It-talba ta' Franza bażi ta' artiklu 42 ta' Trattat ta' Lisbona ma jistax jintlaħu fil-livell bilaterali. Dawn iż-żewġ talbiet il-garantijiet ta' sigurtà ta' għal-ċittadini u kol l unjoni Ewropea fil-Kunsil eh, ta' Sigurtà ta' Nazzjonijiet Uniti jista' jsir biss jekk ikonna armata eh, mm, Ewropea konġunta li tkun a dispożizzjoni tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U dan mhux biss aħna wkoll għandna bżonn ta' eh, servizz ta' intelligenza Ewropea. Minar dawn iż-żewġ entitajiet il- il-Joint Command u dawn is-servizzi tal-intelligenza eh, ma nistawx nilħu mm, l-istanija ta' ċittadini fil-rigward ta' sigurta. Nadu issa l-kellim li miss l-onorevoli kellam. Grazzi, Uh, Signor Rappresentant Oli, l-sfida minħabba terroristi hija eh, xi ħaġa għall-istati membri kollha u għaċ-ċittadini kollha u għal daqstant hemm bżonn ta' solidarjetà u assistenza reċiproka l-attakki ta' Pariġi u Franza l-invokat 42-7 eh, tista tiġi meqjusa bħala eh, sinjal biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu politika ta' sigurtà iktar u ta' diviża iktar koordinata. Il-punt huwa biex niskopru u nużaw il-kwistjonijiet eh, kollha marbutin ma' sigurtà il-fatt huwa dan li dan il-potenzjal huwa wieħed teoretiku xorta waħda l-kwistjoni hija din jekk artiklu 222 ta' TFU għandux jiġi jintużat mod parallel ma' 247 għaliex dan jippermetti il-mezzi kollha relevanti tal-Unjoni Ewropea għad dispożizzjoni. Hemm bżonn kbir biex insaħħu l-kooperazzjoni ma' NATO u e, konna arranġamenti ta' sigurta ta' divisa biex dawn ikunu kompatibli mod partikolari fuq kwistjonijiet ta' aggressjoni armata fuq it-territorju ta' wieħed mill-Istati membri. Umbagħad hemm il-konklużjoni prattika mm, li nużaw il-kapaċitajiet eżistenti tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea għandha wkoll bżonn ta' eh, kwartieri ġenerali militari Ewropej eh, li jaħdmu u jkun hemm ukoll ċentru li tratta ma' ippjanar ta' kontingenza. Grazzi. Grazzi ngħadu issa l-Onorevoli Preda. Grazzi ħafna l-attakki terroristiċi li eh, laqtu l-Franza. Mhux biss l-Franza ma l-Franċiżi u koll ma l-Ewropej kollha biex niġildu kont terrorizmu hemm bżonn kunem hemm soluzzjoni Ewropea għalhekk il-din il-klawsla ta' defisa ċipraka l-ewwel pass deċiżjoni kruċali fis sistema ta' solidarjetà dan l-obbligu ta' solidarjetà huwa att politiku b'saħħtu ħafna f'dawn iż-żminijiet ta' teddida. Ħafna pajjiżi rispondow b'mod pożittiv lil talba ta' Franzu nixtieq nilqa l-impenn ta' ċerti stati membri L-investiment effettiv tal-pajjiżi Ewropej ovvjament huwa diversifikat ħafna u għalhekk issa il-bediet għandhom bżonn sarfa f'realtà fatti anki jekk il-kontributi individwali ma jistawx ikunu mingħajr limitu imma ovvjament huma kbar ukoll. L-attivazzjoni tal-klawsra ta' defiża reċiproka hija opportunità ta' deb biex insaħħu l-politika ta' difiża u ta' sigurtà għanna bżon naħtfu din l-opportunità biex nidefinixxu strateġika ċara fis qasam tal-difiża Eh, naqdu l-forzi tagħna din hija neċessità li na ma nistgħux inkomplu naġixxu bħala indi pajjiżi individwali skont il-prioritajiet nazzjonali tagħna, imma l-prioritajiet minn issa qudiem se jkunu komuni biex nġirdu kontra Daesh, il-gwerra tal eh, sirja stabilità fil-Libja u hekk ninaqdu f'blokk wieħed. Grazzi ħafna. Eh, Sega gospodin zamestnik Andrej Kovacev. Grazzi, naddu issa Sur Kovacev. Grazzi ħafna ċittadini Ewropej eh, jistennom minn għandna soluzzjonijiet maġlin u effiċenti għax il-periklu qiegħed magħna. Kull stat membru għandu bżonn jgħin skont il-ħiliet tiegħu u mal-Stati Uniti, Russja, Ċina u l-Istati Arab eh, taħt il-kappa tal-ġnus Mauda għanna bżon nizguraw il-futur ta' paċi fl-Irak u fil sira biex hekk l-immigranti li qegħdin fl-Ewropa jkun jistemuru lura ġodjarhom. Signora Mogherini għanna bżon nużaw eh, dan l-artiklu 42.7 pala katalist biex nibnu kapacità ta' sigurtà u ta' difiża tal-Unjoni Ewropea inklużi ta' servizzi Ewropej ta' intelligence u armata Ewropea pala l-ewwel pass għandna bżonn noħolqu ċentru ċivili u militari fuq livell strateġiku u operazzjonali illi se jkoordna il-pjanijiet ta' azzjoni meta jkun hemm każijiet ta' emerġenza anke attivitajiet oħra li jaqgħu taħt il-kappa tal-artiklu 42.7 f'kooperazzjoni permanenti man NATO u mux biex ikun xol doppi doppju ma' din l biex insolvu l-problemi b'effiċenza ta' problemi bħal migrazzjoni, il ġida kont terrorizmu, radikalizzazzjoni, ħna bżon inkomplu eh, l-impentana u hija ta' sota smerija il min imexxi f'Brussell jieħu deċiżjonijiet u ma jkollux imbagħad ukoll eh, l-impenn ta' investiment. Procedure każdej e, jako pierwszy. Grazie senator, procedure tal-keddi għaj. Grazzi President, jena nemmen li uh, kull persuna tista tara li din il-tedida terroristika ma tistax tiġi trattata minn stat membri wieħed biss għandna bżonn ta' approċċ koordinat komuni frant għandha bżonn tal-għajnuna tagħna u aħna rrid nagħtuha din l-għajnuna. Mhux għaliex rridu nagħmlu dan skont artiklu 42.7 fuq it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, ma sempliċiment għaliex dan huwa l-aħjar mod, dan huwa mod ġust u għal-daqsat ma naqsibx però li nibdew din il-klawżola ta' difiza reċiproka hija l-aħjar mod għaliex hawnhekk qed nindunaw li Franza hija soġġetta għall-aggressjoni armata u din tista' tiġi e, e, minn pajjiż ieħor biss jekk nivokaw din e, il-klawżola nkunu qegħdin natu l-Istat Iżlamiku l-ekkim sejja Stat Islamiku l-istatus ta' Stat li mhux l-Istat Islamiku għandu jiġi it-trattat bħala organizzazzjoni eh, terroristika u xejn iktar. U għal daqstant jiena nemmen li jekk nibdew dan l-artiklu ta' eh, difiża reċiproka mhuwiex fl-interess tal-Unjoni. Dan ovvjament ma jeskludix li natu assistenza lil Franza fuq bażi volontarja. Issa naddu il-kelma lis sinjura Isabella Ridolfi. Grazie President, għandek taljon eccellenti. Er, talba ta' Franza biex tinvoka eh, l-artiklu 42.7 eh, ehm, nistaw naqbim jew fil-prinċipju dwar l-avvenimenti minħabba l-avvenimenti ġewwa Franza ma eh, ukoll jirrappreżenta forsi żball mill-lat ġuridiku. F'dan ir-rigward artiklu 222 li jitkellem biċ-ċar każ fejn stat membri kum fitma ta' attak terroristiku jider Eh, iktar tajjeb, iktar adattat li ninvokaw. Għalix, l-ISIS muwix stat, ma nistawx nisuħ bħala stat. Ehm, u ma nix, jek ma nidleġitimawx bħala stat, eh, din l azla twassal għal metodu intergovernativ u l metodu interkomunitarju dak li ġara u għadan li Franza bdiet tibbombarda l-Sirja u l-istati membri differenti intalbu li jgħinu l-Ewropa però ma ġiċ involuta ma taċ risposta ma uda koordinata din kienet opportunità mitlufa għall-Unjoni Ewropea fir rigward tal-ġida kontra terrorizmu. Grazzi ħafna. Nandu issa sur għall-Onorevoli Marjas. Grazzi, il-klawzula ta' għajnuna reċiproka ta' artiklu seba' ta' trattat u artiklu 222 tal uh, trattat fuq il-kondizjonijiet tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jgħidu li l-Istat membru uh, irċiva attak terrorista irċiva jirċivi assistenza fir rigward ta' territorju li U għalda san din il-klawzola ma tistax tiġi ntużata għal ksur fi sigurtà ta' xi stat membru u għal daqstant it-talba ta' Franza għall appoġġ tal-operazzjonijiet militari ġewwa l-Afrika m'għandix l-ebda bażi legali dawn il-kwistjonijiet huma eh, missjonijiet li qegħdin ifittxu biss il-fortuna ma jiġġildux it-terrorizmu fir-rigward pereżempju l-kriżi ta' Sirja fl-2011 jinaħt li l in mid-Daesh parti kbira mill-oppozizjoni sirjana li ġiet appoġġata minn Franza hija mamula minn gruppi ta' islamisti li u fil-fatt dan juri x'inhi l-kwalità ta' dawn l-organizzazzjonijiet u din hija tiġi ignorata mill-gvernijiet eh, Ewropej. Eh, eh, Franza għandha toqgħod il-bot minn dawn it-tip ta' interventi u gwerer imperjalisti. Grazzi, nadu issa sur Pideos. Grazzi, artiklu 42.7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea ifisser li klawzola għal divisa reċiproka hija obbligu ta' livell għoli tal-istati membri, obbligu biex nappoġġaw stat membru ieħor dan li huwa li qed jiġi attakkat u li qed jiġi meddet minn attakk futur militari. Din hija deċiżjoni mm, tajba u dan juri li l-Unjoni Ewropea hija deċiżiva titturi solidarjetà mal-Istati membri. Kif aħna ser nemmnu f'dan il-każ f'din il-pożizzjoni għal ħafna snin intom tafu tajjeb li t-Turkija edet lil Greċja bħala membru tal-Unjoni Ewropea bi gwerra u jekk il-Greċja tajt xinu ma drittijiet legali tagħha u ma tirrikonoxxix stat membru ieħor, eżempju Turkija ma tirrikonoxxix l Ċipru u teddet lil Ċipru. U x'kienet il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea? Hmm, f'dan ir-rigward. U għal daqstant f'dan il-każ sempliċi l-Unjoni Ewropea ma kienx deċiżiva. Kif tistennew li l-Unjoni Ewropea tkun deċiżiva meta sitwazzjoni hija diffiċli u qed titlob intervent militari. Grazzi. Grazie, issa naddu l-kelma lis sinjura Mogherini. Grazie, President. Runet jiena nixtieq nibda billi ngħid li hawnhekk aħna qegħdin niffaċċaw xi tip ta' teddida li probabbilment ma kienitx <laughs> Jusam, ma kunix qed narawha sitt snin ilu bit-Trattat ta' Lisbona, meta kellna Trattat ta' Lisbona, hawnhekk għandna teddida interna ejjew niftakru li il-nazzjonalità ta' terroristi kienu um, ehm, nis mill-Unjoni Ewropea imma um, brabta ċara esterna għaliex kien hemm referenzi ta' riċ, risorsi, appoġġ li kien uh, ġej um, u marbut ma dak li qed jiġi fis-Sirja u ma Daesh u għal stant il-rabta eh, bejn kwistjonijiet interni u esterni anke se snin ilu mm, kienet differenti minn kif l każ issa. Nixtieq nirrispondi għal uħut minnkom, ftit minnkom biss, dwar il-bżonn li defendu il-frontieri. Niftakru li l-attakki ta' Pariżi sfortunatament saru minn nies li għandhom passaporti Ewropej. Jiġifieri mhijiex biss kwistjoni li niddefendu il territorju minn barra, hija ħafna iktar komplikata għaliex hija kwistjoni tal ċittadini eh, ta' sigurtà ta' ċittadini tagħna minn nipproteġuhom minn teddida eh, li hija kemm interna kif ukoll esterna. U għal daqsan hemm bżonn ta' miżuri differenti hawnhekk. Jiena nispera li l-istrateġija globali li aħna qegħdin naħdmu fuqha sertejna biex niddefinixxu minn ġdid direzzjoni komuni dwar kif aħna ser nigarantixxu s-sigurtà ta' ċittadini tagħna f'dawn iż-żminijiet. Eh, dawn huma żminijiet ġodda u differenti. Jiena nixtieq nirrispondi għal uħut mill-punti speċifiċi li tqajmu l net l-użu ta' artiklu 42.7 u mhux artiklu 222. L-għonet ovvjament u l-istati membri eh, singoli li jihdu deċizjoni politika dwar li ma artiklu ma jishti u jinvokaw fir rigward tal-assistenza ta' stati membri oħrajn, minn stati membri oħrajn, nixtieq nikkompara iż-żewġ artikli. Artiklu 42.7 jirreferi għall aggressjoni armata jew inkella attakk armat għanna avverżjonijiet lingwistiċi differenti, f'lingwi differenti, u dan isir fuq territorju ta' stat membru. Artiklu 2.2.2 jittratta attakk terroristika jew inkella diżastru naturali u mamul mill-bniedem. Fir-rigward ta' l obligi fi żewġ każijiet, l-istati membri għandhom obbligu biex jaġixxu fir-rigward ta' kontributi fir-rigward ta' artiklu 42.7 l-assistenza tiġi minn stati membri individwali. kif uħut minkom għalu artiklu 2.2.2 jitlob ukoll għal mobilizzazzjoni ta' strumenti Ewropej. Fir-rigward tal-implementazzjoni u hawnhekk tiġi l-iktar ħaġa interessanti eh, għad dan id-dibattitu għal-futur. 42.7 jitratta l-proċess tal-ħalli proċess tal-implementazzjoni l miftuħ u hawnhekk nista nosserva li l inni gwida li jintom kontu għedin tindukaw forsi kienu jkunu utli fl-2012 Naħseb li llum lum nesperjenzaw l-implementazzjoni ta' dan l-artiklu jekk naqdu flimkien ir rizorsi kollha tagħna, il servizzi kollha tagħna, l-pariri kollha, din hija xi ħaġa li aħna għamilna bejn id-deċiżjoni li aħna samna mal-Gvern Franċiż l-użu ta' artiklu 42.7 u il-moment meta din id-deċiżjoni kienet maqsuma mal-Istati membri fil-Kunsell ta' Difiża li kien madwar 24 sija li kienet reazzjoni mm, maġla ħafna minn ħata servizzi Ewropej u jena intqajna fi żmien qasir ħafna. U jina nemmen ukoll li x-xogħol ta' servizzi legali tagħna u tal-istrutturi tagħna li jittrattaw dan il-livell din il-tip ta' assistenza ħadmu tajjeb ħafna kif ukoll il koordinazzjoni mal-Istati Membri. Ukoll dwar l-implementazzjoni ta' artiklu 222 bil-kontrarju jara li l-Unjoni Ewropea jkollha rwol ta' koordinazzjoni minħabba l-involviment ta' l-istrumenti eh, Ewropej. U jien nixtieq ngħid xi ħaġa li ġasemmejt semmejt fil-kummenti tiegħi taftuħ. Anka jekk il-klim ta' artiklu 42.7 ma jitlobx għal lebda tip ta' rwol speċifiku għall-Unjoni Ewropea fir rigward tal-implementazzjoni għanna id-deċidejna. Mod konġunt flimkien ma' Franza u anka flimkien ma' l-Istati membri kollha matul il-Kunsill li sar fi 17 ta' Deċembru jekk minix serja zbal, aħna konna deċidejna li eh, eh, ikonna l-istrutturi kollha rilevanti tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-istituzzjonijiet u anke jiena stess li nkunu mod dirett involuti fl-istadji kollha tal-implementazzjoni. Di kienet għażla politika u jiena nemmendi din l-għażla politika kienet qed tindika r-rieda tagħna l-koll biex nużaw dan l-artiklu bħala mod ta' kif insaħħu ir wol tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Hemm element wieħed li jaf uh, huwa tekniku ma naħseb li huwa importanti u naħseb li l-mar Brock semma dan il- azzjoni tal-azzjoni mitluba hija differenti meta niġu għall artiklu 42.7 u meta niġu għall artiklu 222 fil-każ ta' artiklu 222 l-assistenza fil-prinċipju hija mafruta fit-territorju tal-Istat membru biex issaħħaħ il-kapaċitajiet matul il-kriżi waqt li fil-każ ta' artiklu 42.7 Franza kienet qed titlob biċ-ċar assistenza mod estern. U għaldastant naħseb li dan kien element li fil-fatt ġi meqjus fid-diskussjoni. Kien hemm ukoll artikli oħrajn li setaw ġew intużati, apparti minn dawn it-tnejn, għaliex intom tafu l-kol tajjeb ħafna li għandna artiklu 44 li qatt ma ġie ntużat um, li kien kieku jimplika eh, CSDP tal-Unjoni Ewropea ġifiri missjoni militari, operazzjoni militari, ma xistati membri dawk li jishtiqu l-istati membri li jishtiqu jgħid l-artiklu jieħdu responsabilta fl-imkien mal kunsil biex imexxu fisem l-Unjoni Ewropea missjoni ta' CSDP jew inkel operazzjoni ta' CSDP il-assessjar politiku tiegħi kien u għadu u jiena nemmen li l kunsel eh, jappoġġa din il-viżjoni bisieħ Eh, li miex ma tkunx adattata l-Unjoni Ewropea li kolla operazzjoni mm, militari kontra Daesh din hija għażla politika miex u mhux użu tekniku ta' trattati u jiena nemmen ukoll li anke f'dan l-emiċiklu ħafna minnkom jaqblu miħaj u qed ngħid li bħalissa miex eh, situazzjoni għaf tinbidel snin oħrajn eh, fil-futur. Eh, imma mhux qed nara l-wol ta' CSDP għall-Unjoni Ewropea eżattament għal eh, azzjoni militari kontra Daesh ġewwa Sirja u l-Iraq. Waqt li aħna għandna metodi oħra ta' involviment tal-Unjoni Ewropea kifet fil-fazi tal-implementazzjoni ta' artiklu 42.7 fl-istadji kollha li huwa uh, upgrading ta' l-istrutturi tal-Unjoni Ewropea f'rigward tal-artiklu. U minna għal oħra uh, u intom tafu futa ħafna għanna il-xol diplomatiku u umanitarju u xol tal-Unjoni Ewropea uh, fil-koalizjoni kontra Daesh, meta niġu għall-impenji globali tagħna kontra Daesh u terrorizmu. Meta niġu għal kwistjoni tan NATO, nixtieq ngħid biċ-ċar xi ħaġa li wħud minnkom jafu tajjeb ħafna għal dawk l-istati membri li kienu wkoll membri tan-NATO, l-Unjoni Ewropea u l-assistenza reċiproka tal-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa komplementarja għad difiża kollettiva tan-NATO u din narawha biċ-ċar f'artiklu 42.7 li jgħid li l-impenju u kooperazzjoni f'dan il-qasam għandhom ikunu konsistenti mal-impenji taħt l-organizzazzjoni tan-NATO ehm, u dawk li huma membri. Ah, Ġifieri m'hemm lebda overlapping, mem lebda kompetizjoni, kompetizzjoni, m'hemm divergenza, diverġenza hija xi ħaġa komplementari. U nixtieq nżid ukoll mod iktar ġenerali li aħna saħaħna f'din is-sena u fl-aħħar xhur konna mod parallel u flimkien jiena pala rappresentant li tal-Unjoni Ewropea u Jens Stoltenberg bħala il-Segretarju Ġenerali tan-NATO aħna saħaħna il-kooperazzjoni bejn in-NATO u l-Unjoni Ewropea b'mod sinifikanti ħafna. U jiena nistenna li dan ser jasal għal um, medzi iktar konkreti waqt li aħna niżviluppaw l istrategija tagħna minn issa sa' Ġunju u meta uh, waqt li n-NATO qed Pjana il-summit ta' NATO fil-bidu tal-Ulju. Iżda proċessi mixin f'mod palarrel u ovvjament aħna għanna mm, toroq differenti, meħt nikomunikaw bejnietna u namlu skambju ta' opinjonijiet u koll, mod partikolari f'dawk klasma fejn il-kooperazzjoni tagħna tista' tkun komplementari għal benefiċċju ta' kulħadd, bħal pereżempju f'dawk il-każijiet fejn l-Unjoni Ewropea għandha biċ-ċar valur mizjut speċifiku meta niġu għal teddit jew sigurtà ċibernetika għal daqstant ewa hemm oqsma li qed jistaxu. Jien nixtieq ngħid ukoll id-deċiżjoni Franċiża eh, li l-Kunsil qabel maħħa li titlob għal artiklu 42.7 hija fil-fatt kienet u hija eh, sinjal li l unjera Ewropea tista' u għandha tiġi meqjusa bħala eh, dak li joffri s-sigurtà. Is-solidarjetà hija parti mill-Unjoni tagħna u tielet ħaġa l-artikli kollha tal-trattati jistgħu jiġu ntużati u jien nixtieq ngħid eh, li m'għandniex bżonn eh, dibattiti teoretiċi u ideoloġiċi ma nistawx noqogħdu nitkellmu b'mod teoretiku f'dan iż-żmien għaliex u s-sigurtà tal-kontinent tagħna hija medda, ma aħna nabżon nużaw l-istrumenti li ġa għandna dispożizzjoni tagħna u għandna bżonn ukoll nużaw il-kundizzjonijiet politiċi biex dan namlu il-kol flimkien ma' u din u nenfasizzaw il-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea u kol fis-sigurtà u d-difiża. fejn l-odda tista' tkun iktar preċjuża u importanti biex nipreservaw l-interessi nazzjonali tagħna f'ċertu każijiet b'mod iktar effettiv iktar mill-li approċ nazzjonali. L-Unjoni Ewropea għandha valur miżjud f'dan ir-rigward. Missions and operations. Spatax il-missjoni operazzjonijiet illi diġa huma attwati madwar id-dinja u dawn huma strumenti għodot tal-istati membri kollha flimkien biex jaħdmu sma differenti fejn nafu li flimkien naħdmu aħjar permezz anki ta' mezzi oħra għaliex hemm dimensjonijiet speċifiċi fejn l-istrumenti Ewropej jaħdmu aħjar aktar mill strument ta' NATO jew strument ta' Nazzjonijiet Uniti jew missjonijiet oħra. U jiena nemmen illi Din hija xi ħaġa li l-Kunsill Ewropew diġà b'mod unanimu jirrikonoxxi kemm il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Ġembru 2013 u Ġunju 2015 jindikaw mod ċar direzzjoni biex ninvestu aktar fid-dimensjoni fis-CSDP. U jiena fiduċuża li fil-blajnuna ta' dan il-Parlament ikun hemm eh, xogħol politiku meħtieġ u li dan jisir biex ikonna implementazzjoni ta' disposizjoni ta' trattat mod sħiħ u b'suċċess u permettu li najtu kol għas-sigurta u l-beneficju ta' ċittadini kollha Ewropej. Grazzi. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Otrzymałem... Grazzi ħafna, viċi prezydent. Issa nagħlqu d-dibattitu.